se tiġi adottata. Skużani, ma nafx eżattament xi tixtieq tajt. Le. Mela, nistgħu nisu għal din hija adottata u nkomplu mela. Il-rapport fuq il-mortalità fis-sajt għandna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U ġiet adottata. Mela, issa unaddu għal-rapport Geringer de Odenberg. Hawnhekk għandna vot wieħed ukoll. Mela, nibdew votazzjoni nominali. Votazzjoni magħluqa. U għaddiet. Issa fuq ir-rapport ta' Begin għandna żewġ rapporti fuq il-ftehim bejn Svizzera u l-Unjoni Ewropea nibdew dik votazzjoni nominali. Votazzjoni magħluqa. U din għaddiet. Umbat għanna rapport ta' Sir Begin fuq il-ftejn bejn il-Norveġja u l-Unjoni Ewropea. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u għaddiet. Issa, rapport Viegas, mela votazzjoni nominali, votazzjoni maluqa, u għaddiet. E, eh, Naddu rapport Aguilera Garcia, votazzjoni nominali għal darboħra. Votazzjoni maluqa. u għaddiet ukoll. Issa naddu għal-rapport eh, tas Sur Caputo, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni jamaluqa. U din ukoll għaddiet. Mela rapport Rodust tal-pjan multijanwali għal istokkiet demersali fil-Bahar ta' Tramuntana. Hawnhekk għandna proposta biex eh, nirrifjutaw il-proposta tal komissjoni jiġifieri għan votaw eh, billi tollu jdejkom minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa, Inkomplu bil-votazzjoni nominali Anzi, ħana l-kelma Mr. Hazakamp, Hazekamp, Senior Hazekamp. Grazzi ħafna, Sur President. nixtieq nitkellem fuq 59.3 qabel ma nivotaw fuq it-testa kompromess għaliex il-grupp tiegħi jixtieq illi ikollu il-tekst fuq il-pjan tal-Bahar ta' Tramuntana u dan imur kontra il-pjanijiet tal-ġus ma'uda. It imur li l mill-mandat li nata l-Parlament. U anki l-organizzazzjonijiet ambientali għedin imorru kontra eh, sabiex nsalvaw il-pjanijiet tas sajt irridu nsalvaw il-bahar ta' tramuntana u għallura ma nistax nċettaw li kunem sajt zejet. Mela votazzjoni nominali minnu favur. Bizzazzjoni miftuħa anzi, jgħid il-President. Votazzjoni hija magħluqa. U għaddiet. sorry, I understand there is a confusion. So what was put to the vote, just to clarify, it was uh, the proposal. Mela, biex nitċara, qed nitkellmu fuq il-proposta ta' Sinjura Hazenkamp, fuq hekk nivvotaw. Mela, nivvotaw fuq il-proposta ta' Sinjura Hazenkamp. Minu favur? Anzi, votazzjoni nominali din. Votazzjoni hija magħluqa. on 101. Di maddiċ, me nista nistaw nkomplu fuq l-emenda 103, votazzjoni nominali miftuħa, nalqu l-vot. Votazzjoni hija miftuħa. Mela din għaddiet. Emenda 104. Minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Naddu għal eh, rapport ta' Moran Chartier u Sur Jongerius naħseb li Sur Moran Chartier tal-app il-kelma. Grazie ħafna, President. Iva, dwar il-trialogu aħna rridu li nifutaw fuq kull emenda kjoġbok. Mela, se nifutaw fuq dan, eh, b'turija tal-idejn minu favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Mela, nistaw naddu għal votazzjoni nominali fuq emenda 39, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, għanifutaw b'turija tal-idejn fuq emenda 55 favur kontra astenzjonijiet għaddit. We now proceed with the vote on the... Issa, ser naddu uh, biex nifutaw fuq il-rapport Engstrom, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Uh, that has been approved. The next... Adda, il-rapport Scott Cato. Għal darboħra għamlu votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Titlab il-kelma? Jekk jogħġbok. Sur President, peress li iż-żewġ files ta' qabel eh, eh, kienu daqsxejn ikkomplikati aħna ma fimniex sew meta konna qed nivutaw fuq il- l-istazzjonar tal-ħaddim, inti meċ fuq ixet nivvutaw, inti jett sempliciment ħan nivvutaw. Jek joġbok indika sew l-isem sħiħ ta' test li kunu sa' nivvutaw dwaru. President jgħid le, meta ftaħt il-votazzjoni jena għet ta' minu il-rapport. Ħadna votazzjoni, għamilna vot u naħseb illi kien maġġoranza ċara. Issa ħanifutaw fuq il-rapport Guteland ħanamlu votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Bekk, nistaw nalqu il-sessjoni tal-votazzjonijiet, issa ħana dubli spiegazzjoni tal-voti, jekk jaġabkom ħallu l-emiċiklu fiskit. Mrs. Uh, Toya, you have a point of order? Signora Toya, the point of order? Colleagues, those of you that are not taking part in the explanation of the votes, I would appreciate. Kollegi, dawk li mux ħajħtu sem fl spiegazzjoni tal-voti kieġabkom ħallu l-emiċiklu fiskid biex inkunu nistgħu nipproċedu. Signora Toja. Mela, fuq il-proċedura ta' xogħol tagħna aħna konna mill-bidu tal-seduta. Konna prezenti għal dan l-ismajna dwar pajis eh, fuq eh, li huwa part integrali ta' din l-istituzzjoni. Jiena ma nafsibx li kliem mhux xira għandu jintuża, aħna smajna minn jitkellem mod gravi. Nixtieq ngħid li pajjiżi għandu kostituzzjoni, għandu President tal-Repubblika li garantixxi li tiġi rispettata l-Kostituzzjoni anki meta kienem attakki kontrija rrid jirfisa l-Kostituzzjoni. Aħna naqblu mal-Istat ta' dritt u rajna li fil li f'pajjiżi kien il-vitma ta' attakki politiċi li mhumiex xirqa Il-President jinterrompi. Iva, fimna xrit tejt, infakrek illi jina ħattilom il-mikrofonu għalix ma kellomx point of order, l-ura tajtilom il-mikrofonu. Issa dak li ntqal bil-mikrofonu ninvestigaw xejn. Imma il-mikrofonu eh, tajnieh, jina traduzzjon ma waslitli ma stajċ nifhem eżattament ċet jintqal. Però, Iva, dak li eh, intqal qabel ma kienx aċċettabli. Issa ħana bis għall-ispjegazzjoni tal-voti. Ħanibdew bil rapport ta' Gilera Garcia, ġifiri, l-ewwel kellima jew kellim għal żewġ minuti hija Sinjura Damato kjoġbok.